għamel eh, nħabrilkom illi bħala li palma qal il-President fil-bidu tal-sessjoni plenarja tal-lum għanna appell missur Bonanno u Corvin Mike u applikajna sanzjonijiet għal dawn iż-żewġ MEPs li ser jiġu nforzati għada.